Okay, uh, welcome everybody. I think we've uh, just about got. Natu merħba lil kulħadd Naħseb il-qedin biżejjed u għaw persuni responsabbli mill ewwel rapport, l ewwel net nadottaw l aġenda ħatmu għet jamil sinjal din hija kamra tassew diffiċli biex inkun naf u narakom fejn, inkun naf fejn tinsabu. Tidu tamlu ftit aktar sforz sabiex turuni li tinsabu Hawnhekk nipposponi l-avvizi tal-presidenza kemm jiġu aktar nies ngħaddu għalek għal punt numru tlieta u punt numru erba' ftejmit ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni it-tri il qudiem George Kutax, ir-rapporter tagħna. Thank you, thank you Sharon. Grazzi Sharon. Aħna ser niddiskutu flimkien punt numru 3 u punt numru 4 għaliex huma relatati. Aħna deċidejna li konna riżoluzzjoni aktar mifruxa dwar ftejmet ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar politika tal-kompetizzjoni u bħala punt tatlu għanna t-tini ġenerazzjoni ta' ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera. Jina nemmen ftejim pal dan ma l-Iżvizzera huwa meħtieġ meta naraw il-lok, il-pozizjoni tal-Iżvizzera u l-investigazzjonijiet li jisiru fil-saru fil mizzew ġurisdizzjonijiet f'dawn l-aħħar żmien. Il-kartels internazzjonali u sanzjonijiet għal abbużi transkonfinali ser ikunu aktar effettivi eh, kif jidħol fis-seħ dan il-ftehim. Ma dan kollu dan il ftejim ma jistabilixx Eh, obbligazzjoni vinkolanti dwar il-kooperazzjoni u jħalli marġni ta' diskrezzjoni għall interess importanti li jista' jiġi invokat bħala ġustifikazzjoni sabiex wieħed ma jikkonformax mal jekk ikun hemm rikjesta minn naħa jew oħra. Xi ħaġa ġdida li ddaħlet f'dan il-ftehim tat-tieni ġenerazzjoni l possibilità tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni Svizzera sabiex jagħmlu skambju ta' informazzjoni konfidenzjali. Dan huwa pass il qudiem pożittiv huwa mudell għal bilaterali ta' nfurzar tal-kompetizzjoni għal-ġejjini u apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea għandha tadotta għafas ġenerali li jistabilixxi bażi komuni minima konsistenti għal kull negozjati fil-ġejjini dwar din il-kwistjoni iżda madanakollu għandha tħalli marġni ta' manuvra l-Kummissjoni sabiex jinkisbu aktar kisbiet importanti skont il-każ. Ovvjament hemm bżonn ta' mekkaniżmi għal l-iskampju sikur ta' informazzjoni, irrid niproteġu id-dokumenti marbuta mal-applikazzjonijiet ta' linjinsi ta' klemenza l-iktar fil-rigward ta' zvelar fil-ġejjini fil-kuntest ta' azzjoni ċivili jew kriminali. B'xorta ħażina m'hemmx żviluppi fil-Kummissjoni responsabbli għall-ekonomija dan huwa il-Kamra Olja tal-Parlament tal-Iżvizzera u dan jurina illi hemm xi tħassib dwar il-livell ta' protezzjoni fl-iskambju ta' informazzjoni il-Konsill sospenda il-proċedura u ja pjuttost stramba jek ikolli ngħid għaliex inorganizzajt smiħ pubbliku fil-bidu ta' Novembru u wkoll laqa bilaterali mal-ambaxxatur u l-Unjoni Ewropea Sur Balzaretti u wkoll mal-Kummissjoni Zvizzera għal kompetizzjoni huma ma kinux qed ibassru xi tip ta' problema sabiex dan il-ftehim jgħaddi fil-Parlament tal-Iżvizzera. Il-Komissjoni Ewropea ja preżenti illum u għaldaqstant ikun aħjar illi nistaqsu lilhom x'ċansijiet hemm illi dan il-Parlament japprova jew jirrifjuta dan il-ftehim. Il-Parlament Zvizzeru japprova jew jirrifjuta l-ftehim. U m'għandhom aktar tarif fidejhom minna. Għalissa il-Kumitat għal kummerċ Internazzjonali diġà ta' l-opinjoni tiegħu riżoluzzjoni ġiet infasla u jiena nissuġġerixxi li aħna nimxu l-qudiem jekk il-Parlament Zvizzeru jiddeċidi illi ma jgħaddix dan il-ftehim aħna irdu narġaw nikkonsidraw l-istrateġija tagħna wkoll. Iżda għalissa l-proposta tiegħi hija li nibqgħu għaddejjin u naraw ser jiġri f'jannar. Grazzi. Grazzi tassew. Ix-shadow Markus. Berichterstatter zustimmen äh, dieses äh, Jena naqbel ma' rapporter din il-proposta ta' ftehim xila toħloq regolament ġdid dwar it-tarif privat u kwistjonijiet marbuta mal-kompetizzjoni. Ma nafx jekk nistgħu nsejħulu blueprint jew inkella u xi ħaġa oħra l-membri tal-Parlament l-oħra imma naħseb id-dritt il-liġi tal-kompetizzjoni Svizzera u dik tal-Unjoni Ewropea huma pjuttost qrib ta' xulxin u għalhekk l-affarijiet huma faċli li konna relazzjoni f'termini ta' mod kif jaħdmu żewġ sistemi hija importanti. Anke fir rigward tat-tarif disponibbli għal żewġ naħat, iżda jiena nemmen illi fil-konklużjoni Pala konklużjoni, pala konklużjoni aħna fil-Parlament Ewropew irridu napprovaw dan il-ftehim. Iżda hemm wis marġni ta' manuvra u hemm wis ftit obligi. Il-liġi tal-kompetizzjoni ser isir ambitu politiku. Pjuttost diffiċli għaw interpretazzjoni lej l-Ingliż. Il-President tistaqsi hija ħasra jgħid il-kellim. Problema bil-headphones, tgħid il-President. Mhux tal-interpretazzjoni. Dan ifisser illi il-liġi tal-kompetizzjoni tibqa' black box fl-Ewropa. Iżda kif intqal l-istrutturi, l-proċeduri huma simili. Għal-astant possibbli li konna kooperazzjoni sfiq. Fl-aħħar mill-aħħar irdu nippruvaw napprovaw dan il-ftehim nafu fiċ-ċert illi hemm ċertu marġni fil ġejjien sabiex aħna intejbu dan dawn it-tip ta' ftejimet u sabiex ikonna proċeduri ħafna aktar trasparenti, grazzi nitkellem kellim li jmiss. Grazzi, President. Nishtiq li għennet nir-ingrazzja l-rapporter. Bat ma tanċ għandix nżid. Dan huwa għaftajim ġdid, tatib ġdid. Iftajim ta' tieni ġenerazzjoni. U nittamaw illi jikseb dak li qed jipprometti li ser jikseb. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja globali li l-Iżvizzera qiegħda f'nofs l-Unjoni Ewropea u ser ikonna bżonn l-informazzjoni. Jiena ma tantx għandi xinżid ma dak illi qal ir-rapporter. Grazzi. Don't see any of the other shadows here. Minix nara li shadows l-oħra preżenti hawnhekk xi ħadd minn tal-Parlament forsi jixtieq. Jintervjeni? Le, ma jidrix l-għal kas. Il-Komissjoni. Komissjoni tixtieq titkellem? Thank you, Chair. And first of all... Grazie, President. L-ewel grazzi tassew li rapporter u l-membri tal-Parlament Ewropew għal la bosta rezoluzzjoni li tqawilna qalbna mhux biss f'dan la bosta ftehim imma fil-kooperazzjoni internazzjonali u l-politika tal-kooperazzjoni internazzjonali tagħna grazzi tal-klim ta' tħeġġiġ tiegħek. Memx għalfejn nuqot nidħol fid-dettal u nispjega l-affarijiet ta' dan il-ftejim għaliex is-surkutas għamel dan mod ta' sew tajjeb il-ħsieb wara dan il-ftejim huma li dejjem aktar mergers su kartels suma internazzjonali aħna nikkooperaw ma' bost awtoritajiet u ma' l-awtoritajiet Zvizzeri ovvjament għaliex l zvizzera tinsab f'nofs l-Ewropa. Surkuta spiega tajjeb ħafna wkoll il-parametri ta' dan il-ftejim, iġifiri l-informazzjoni ser tiġi skambjata biss meta żewġ awtoritajiet ikunu qegħdin jinvestigaw l-istess kondotta l-iskambju ta' informazzjoni se tkun fuq bażi volontarja u l-każijiet li aħna nirċievu bl-applikazzjoni ta' amnestija, immunità u klemenza mhux ser jiġu aċċettati jekk aħna ma jkonniex il-kunsens ta' żewġ naħat. Flok noqod nidħol f'aktar dettal jien ser nipprova inwieġeb il-mistoqsijiet ta' surkuta xi membri l-oħra tal-Parlament l-ewwel dwar kif eh, sejrin l-affarijiet fl-Iżvizzera. Aħna nafu l-Kumitat inkarigat mir-ratifika ta' dan il-ftehim fil-Kamra l-Olja tal-Parlament Zvizzeru bħalissa ippospona id-dibattitu illi kellu jisir f'Novembru issa ġi pospost sa jannar. Wara dan xeħsib fil-Parlament Zvizzeru illi qed jindirizza il-bidla tal-liġi tal-kompetizzjoni fl iżvizzera u minnaħa l-oħra l-possibilità illi f'din il-liġi tal-kompetizzjoni idaħħal possibilità l-kumpaniji li jitolbu għal rieżami jew inkella jappellaw id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Kompetizzjoni sabiex jagħmlu skambju ta' informazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament, din hija li tħassibna sa ċertu punt għaliex jekk din il-possibilità għal appell għal possibilità li wieħed jagħmel skambju ta' informazzjoni tiġi integrata fil-liġi Svizzera, il-possibilità ta' skambju ta' informazzjoni ser tkun tassew diffiċli ssir. Aħna ma nistawx nintervjenu fil-Parlament Zvizzeru imma aħna ninsabu f'taħdidiet kostanti mal-awtoritajiet tal-Iżvizzera kemm mal-Gvern Zvizzeru u mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni sabiex aħna nagħtuhom daqqatit fejn nistgħu sabiex nispjegaw kif taħdem din is-sistema ta' skambju ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea il-garantiji kollha il-garanziji kollha li aħna noffru għal dan l-iskambju ta' informazzjoni sabiex inserħu ras il-membri tal-Parlament Zvizzeru. Ma nistawx imbassru dak li se jiġri, imma il-Gvern Zvizzeru l-autoritajiet tal-Iżvizzera huma impenjati ħafna fisa fidan il-ftejjin bħalna wara kollox u edin jaħdmu sabiex jikkonvinċu l-Parlament għaliex memx ħtieġa għal din il-proċedura ta' appell jew rieżami. Element wieħed illi nsemmu spiss dan il-kuntest huwa illi fl-Unjoni Ewropea hemm netwerk aktar żviluppat ta' awtoritajiet tal-kompetizzjoni fejn aħna iva nagħmlu skambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet u hawnhekk m'hemmx possibilità li wieħed jappella għal din id-deċiżjoni ta' skambju ta' informazzjoni. Ħadd ma jista' jgħid illi s-sistema tagħna hija sistema illi ma tagħtix garanziji Issa, jekk dan il-ftejim muster kun blueprint tal-ftejim tal-ġejjeni, aħna ma nistawx, aħna nejdu illi mhux kull soluzzjoni tajba għal kulħadd, imma huwa minnu li fil-kuntest attwali f'ekonomija globali fejn aħna naraw illi l-ksur tal-kompetizzjoni huma wkoll globali, il-ġurisdizzjoni fuq il-mergers pereżempju m'hemmx ksur imma mill kartez il-kbar, huwa fl-interess tagħna illi aħna ikonna aktar minn dan it-tip ta' ftemi ta' t-tieni ġenerazzjoni fejn aħna nistgħu nagħmlu skambju ta' informazzjoni konfidenzjali kif isprob li tafu aħna bħalissa qed nagħmlu negozjati mal-Kanada fuq ftehimiet tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni. Zammejna għal dan il-Parlament marraf u bħalissa qegħdin niddiskutu dwar kwistjoni waħda, ġifieri il-protezzjoni tad-dejta U meta navanzaw f'dan ir-rigward aħna għal darbohra ser narġaw narfukom. M'għandniex pjani speċifiki, speċifiċi li bħalissa nagħmlu negozjati fuq eh, f'tejmiet tal-ewwel u tieni ġenerazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħra imma ser naħsbuha sew huwa minnu illi biex ninegozjaw dal ftejmiet l-ewwel net irridu relazzjoni ta' fiduċja mal-autorità tal-kompetizzjoni l-oħra. It-tininet irridu interess viżavi l-volum ta' każijiet li aħna qegħdin nindirizzaw flimkien fl-istess waqt mal-autoritajiet irridu garanziji illi s-sistema legali tal-ġurisdizzjoni l-oħra toffri il-livell ta' protezzjoni ta' data il-livell ta' protezzjoni ta' dritt ta' difiża li huwa standard tal-Unjoni Ewropea u kun biss meta aħna jkonna dawn il-garanziji kollha illi aħna nistgħu nibdew ninnegozjaw ftejmit bħal dawn. Aħna qegħdin niflu l-affarijiet u aħna lesti li nibdew ftejmit tal-ewwel u tieni ġenerazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn ser nieqaf hawnhekk u nipprova nwieġeb għal mistoqsijiet kollha tagħkom jekk ikun hemm bżonn. Grazzi tassew. Il-rapporter jishtiq jerġa' jintervjeni? Iva, nixtieq nirringrazzja l kollegi kollha għall appoġġ nixtieq nirringrazzja l-komissjoni wkoll koll l-informazzjoni ta' sew valida kifet nittama u jina nemmen illi dan huwa pass il-qudiem aħna għandna nżommu warajh ejjew nżommu mal-kalendarju u naraw f'jannar li ma tkun l-aħjar soluzzjoni grazzi. Tajja pues. Kenna l-prezentazzjoni tal ta' rapport li skadenza għall-emendi hija dik tal-5 ta' Diċembru se neżaminaw dawn l-emendi fid-9 ta' Jannar u se nivvutaw fl-20 ta' Jannar. Dan kollu mbagħad jgħaddi għat-tieni plenarja ta' frar dan huwa l-kalendarju attwali. Issa fadlilna il-kwarta sakemm naddu għat-tieni punt imma qegħdin nippruvaw nsibu li rapporter ħalli nkunu nistgħu nibdew qabel it-tieni punt huwa dwar il-fondi tas-suq monetarju ikun aħjar kiku din il-kwarta nużawa u nibdew niddiskutu imma ser ikonna nistennew. Nittama li dak li kun jaf li dan il-kalendarju din timetable hija waħda indikattiva. Iżda għalissa ser ikonna pawża qasira sakemm jasal ir-rapporter. Jesu. Okay. Okay. Um, thank you. Uh, we've uh, managed to... Uh, Grazie tassew. Kolħat jinsab hawnhekk. Got a, a little bit of extra time now if we go, move straight on to agenda. Anna daqxej l ħin issa naddu għal punt numru 5 u l-proposta dwar il-fondi tas suq monetarju. Indur lejn ir rapporter Sajid El-Kadrawi, kjoġbuk joġbok Sajid. Voor grote lijnen van mijn rapport. Grazie, president, colleghi. Abel, ma najdilkom dwar xiex jitratta dan il-rapport, forsi se nispiega xiftit il-kontest għal dawk li jafu xaħġa dwar il-shadow banking, forsi il rajtu r-rapport tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja tal-14 ta' Novembru jgħidilna li sa mill-2012 is-settur ta' sistema ta' bankarja parallela kiber ħames triljun dollaru għal 71 triljun dollaru u għalek da' skwart tal-assi tal finanzjari 117% tal-GDP globali. Fuq livell globali fil-20 l fsp u kol il-ħidma li ssir mill-Kummissjoni u rapport dwar il-sistema bankarja parallel ta' sena l-oħra u l-Bank Ċentrali Ewropew kien hemm talbiet għal regolament ta' dawn regolamentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet finanzjarji u tal-banek mhux regolamentati. Kien hemm ħafna appelli għal regolamentazzjoni sabiex jiġi żgurat illi ma jkun hemm l-ebda assalti bankarji tal-investituri. Il-Kummissjoni għamlet proposta fuq l-MMF, il-Fondi tas-Suq Monetarju, u kif tafu il-Fondi tas-Suq Monetarju ma parti mill-Shadow Banking, mill-sistema bankarja parallela, aħna minna xi proposti u naħsbu li Iva nistgħu nagħmlu xi ħaġa aktar irridu nqisu l-konklużjonijiet illi aħna sibna s-sena l-oħra fuq ir-rapport dwar is-sistema bankarja parallela fejn kien hemm serje ta' rakkomandazzjonijiet dwar il-fondi tas-suq monetarju. Jiena daw istom fir-rapport tiegħi. Issa se ndur biex nitkellem fuq ir-rapport tiegħi. Il-fondi tas-suq monetarju jistgħu ikunu ta' siwi għal finanzjar fuq medaqsira ta' żmien għal banek kumpaniji u gvernijiet. Għandaqstant, aħna ma rridux neħħu dawn l-istrumenti irdu niżguraw illi il-qafas ikun wieħed trasparenti. U il-Kummissjoni qed tagħmel din id-differenza bejn is-sinofs fejn il-valur net huwa wieħed fiss ta' madwar euro għal kull dollaru differenza bejn is-sinaf u l-vinaf il-fondi b'valur net varjabli tal-assi. Il-Kummissjoni qed tipproponi b'mod partikolari għas-sinafs fejn hemm problema iva bi trasparenza illi hemmhekk hemm bżonn ta' buffer kapitali ta' tlieta fil-mija. Iżda qed tipproponi illi jingħata perjodu ta' tliet snin sabiex jinbena dan il-buffer. Jiena nemmen illi dan il-buffer għandu jiddaħħal immedjatament. Għaliex hekk huwa minnu illi dan il-buffer huwa meħtieġ sabiex nevitaw assalt bankarju tal-investituri, mela allura rridu nkunu mħejjija għal dan mill-aktar fis possibbli. Il-proposta tiegħi hija li fuq medda twila ta' żmien qed nitkellem dwar perjodu ta' ħames snin, is-sinafs għandhom jebu f'daqqa għandhom jisparixxu u hemm bżonn ta' tranzizzjoni mandatorja għal vinafs. Din mhix idea li ħriġt biha jien, imma din kienet talba speċifika minn bosta bankiera tal-Banek Ċentrali u Supervizuri Mario Draghi flaqa preċedenti ta' dan il-kumitat, flaqa li kellna ta' dan il-kumitat, tkellem mod speċifiku dwar din il-mossa. Forsi tiftakruha u l-ECB fir rapport tiegħu għall-2013 la Josko talab għal dan fir rapport tiegħu ta' April 2012 l ASB ukoll semma dan fir rapport u fuq livell ta' stat membru hemm bosta stati membri illi jixtiequ illi issina f'sispiċċaw darba l dejjem. Jiena dan istu fir rapport tiegħi billi proponejt illi sal-aktar tard, fi żmien ħames snin din il-bidla għandha ssir. Il-vantaġġ hawnhekk huwa dak illi s-settur imbagħad ikollu ftit tal-ħin sabiex jorganizza din il-bidla il u l-konsumaturi u l-investituri potenzjali ikollum bizzejet ħin ħalli jsibu forum siguri ta' finanzjar u alternattivi dwar ir-ratings. Dan huwa it-tieni punt importanti li huwa indirizzat fil-proposta tal-Kummissjoni. U importanti ovvjament illi il-profil ta' riskju tal-fondi ta' suq monetarju jiġi evalwat kif għandu jkun. F'dawn l-aħħar snin aħna għamilna bosta bidliet fil-leġislazzjoni marbuta mal-Aġenziji ta' klassifikar tal-kreditu rating agencies sabiex nizguraw illi kunu indipendenti 100%. Hemm żewġ punti illi jitrattaw il-klassifikazzjonijiet ir-ratings. Il klassifikazzjonijiet ir ratings il kommissjoni kummissjoni qed tissuġġerixxi illi l-fondi ta' suq monetarji m'għandhomx jitolbu sabiex ikun hemm rating. Jiena personalment ma nħossu li dan jagħmel ħafna sens għaliex għall-investituri żgħar forsi iva jkun ta' sewi. illi ikun hemm rating tal-fondi ta' suq monetarju illi jisir illi jitwetta u dinja informazzjoni illi tkun tista' tiġi meqjusa flimkien ma' bosta tarif ieħor ma nafx għandha f'moħħa hawnhekk il-Kummissjoni. Dak li importanti huwa illi l-fondi ta' suq monetarju għandhom jibnu ma stess il-kapaċità sabiex jiżguraw illi l-prodotti li huma qed jinvestu fihom jiġu evalwati b'mod aktar indipendenti Jina naħseb il-Kommissjoni indirizzat dan il-punt mod tajjeb ħafna din l-idea illi wieħed irid jiżviluppa l-arfien u l-kapaċitajiet tiegħu, jiżviluppa huwa stess. Jina dan nappoġġah, iżda nemmen il l-Kummissjoni qed tidħol wisq f'dettal meta tgħid illi sitt tipi ta' ratings għandhom jiġu żviluppati minn kull fond ta' suq monetarju. Jina nemmen il kull fond ta' suq monetarju għabbażi tal-linji gwida ċari għandu jkun jista' joħroġ bil-mudell propju tiegħu. Imbagħad dan il-mudell jingħata lis superviżur lir regolatur din hija sistema aktar flessibbli. Dan huwa wieħed mill-punti li għandna nindirizzaw hawnhekk. Apparti dan, jiena nixtieq ngħid ukoll illi taħt kundizzjonijiet stretti li ninvestu fond ta' fond ta' suq monetarju. Ija ħaġa limitata u tista' twassal għal ċertu problemi taħt ċertu ċirkostanzi. Il-fondi tas suq monetarju di per se l-iktar viza fil-kumpaniji żgħar u l-finanzieri fuq skala żgħira jistgħu jkunu qegħdin jiffirxu il riskju għandha tibqa' l-possibilità li wieħed ikun jista' jinvesti f'aktar minn fond wieħed il-fondi ta' suq monetarju joperaw taħt il-qafas usage jew AIFM jew wieħed jew lieħor. U r-regolament li qed niproponu aħna huwa impost minn fuq għal isfel. Fl-interess ta' trasparenza il-fondi ta' suq monetarju infushom u il-managers ta' dawn il-fondi l-iktar jekk jinsabu f'pajjiżi terzi Aħna rridu niżguraw illi dan il-pajjiż terz ma jkunx tax haven. F'konformità ma' definizzjonijiet li aħna dottajna dwar il-Venture Capital Funds is-sena l-oħra, irridu wkoll xi dettalji xi regoli dwar is-salarju ta' dawn il-managers tal-fondi tas-suq monetarju forsi għandna nieħdu sperazzjoni mir-rapport ta' Sur Gigold. Fl-aħħar net ninsisti dwar l-importanza ta' supervizjoni tajba għall-implementazzjoni ta' dan l-antana rridu nagħmlu xi aġġustamenti u l-iktar fir-rigward tal-fondi l-kbar xi drabi jkun hemm ġestjoni ta' aktar minn 10 biljun euro. Aħna rridu nikkonsidraw l-idea ta' supervizjoni ta' dawn il-fondi li ssir fuq livell Ewropew. Jiena lest li nisma xandom xi jgħidu l-kollegi na dan sugġerejtu fuħut mill-proposti li skadenza għad-fasil ta' emendi jgħal ġimgħa d-dieħla imbagħad ser ikonna daqs xar sabiex niddiskutu bejnietna imbagħad nivvotaw fi frar. Wara ser ikun hemm sensila siħat opportunitajiet ser ikonna daqs bosta xhur sabiex nippruvaw Insibu ftejim mal-presidenza, il-presidenza Grika qalet illi tittaħdem dwar dan il-punt u jekk dan kollu jaħdem ħarir għanna ntemmu din il-leġislazzjoni qabel l-aħħar tal-mandat ta' dan il-parlament. Imma rridu nistennew naraw, grazzi. E grazzi, fisem l-EPP Jean-Paul Gosses. Grazzi, President. L-ewwel net Nishtieni ringrazzja l-rapporter ta' xogħol ta' tejjija tal-alternativi differenti li eh, poġġilna qoddimna. L-iktar punt delikat huwa il-tip ta' dawn iż-żewġ tipi ta' eh, fondi monetari, ċoħe il-sinafs u l-finafs. Il-rapporter għandu eh, pozizjoni iktar radikali illi kollu eh, eh, gradualment jishti illi s-sinavs jisparixu jerbu. U meta u eh, għet is l-organizzazzjonijiet illi għamil referenza li għom jena naf illi mish faċli. Pratikament il-50% ta' wieħed mit-tipi u l-50 ta' liħor. U l valuru għal l-istess, però il sogru il riski sistemiċi fis-sinafs huma reali u il-pożizzjoni li ħar rapporterja raġonevoli u ta' min wieħed jaħdem fuqha. Fuq il-komplement il-kwistjoni bażika hija illi niskopru kif nistgħu narfu l-fatt illi dawn il-fondi eh, ta' suq monetarju kif se jagħmlu biex jiffinanzjaw l-ekonomija mhix ngħid li se tkun ta' kontradizzjoni jew ta' jew paradoss illi nintroduċu regoli għal sinaf illi mbagħad japplikaw ukoll għal vinaf. Iridu mm, iridu ikollna bilanċ koerenza. Kore, eh, fuq il-prioritizzazzjoni. Naf li hemm min għandu eh, problemi bis subprime fil-kwistjoni ta' securitization u ma jeżitaw. Hemm bżonn inkunu oġġettivi. Il-problema fis securitization eh, hija li fl-Amerika eh, ma saritx tajjeb di u biex ikonna sekuritizzazzjoni e, vera, ġenwina fl-Europa, mux faċli. Però ma rridux aħna nġħdu li nfusna dan l-istrument għasek importanti. U bat fuq ir-ratings, naqbel ma' rapporter. Għax ma tkunx koherenti li konna eh, tlet sistemi fuq il-ratings u tlet regolamenti fuq ir-ratings u jkun eh, paradoss jekk umbat ma jkonniex ratings imma jkollna raters inefficienti e li se jpoġġu l-istilel fuq il-fondi eh, monetari minar ma jagħmlu referenza għal eh, regoli li semmejna. Dawn huma l-punti prinċipali minn naħa tiegħi. Forsi għandna nwessaw daqsxejn eh, l-ambitu u nikkonsidraw anki aspetti tal-likwidità biex natu eh, sikur, sikurezza u effiċenza lil dawn il-fondi monetari hemm bżonn avanzaw anki biex nispiċċaw anki qabel l-aħħar tal-mandat ta' dan il-Parlament. Għandi Wolf Klintz li skuża ruħu, però se jitkellem eh, il-kollega Floku. Grazzi, President. Jiena fuq dan il-fajl qiegħed għaw Flok Vol Wolf Klintz u fil-fajl liħor se nitkellem minn Flok Oli Schmidt. U l-lum it-tnejn qiegħed fi Bruxelles xte jitlob skuza tal-li ma kienx prezent, tal-li mux prezenti u għajħoss li l-lan principali ta' dawn regoli tal-MFF huma li jizidu l istabilita U dana jista' jsir dawn il-miżur li senajt. Nistgħu nimponu livelli minimi ta' assi likwidi illi l-MFF għandu jkollhom. U l-MFF ukoll għandhom jaġġustaw il-holdings tagħhom skont il-kondizzjonijiet tas suq u skont il-bazi ta' investituri. Il-Kommissjoni tat bazi tajba għal deliberazzjonijiet tajba waqt il-diskussjoni eh, shadow banking u sur Klintz iħoss li hemm bżonn introduxum dawn il-ħtiġijiet minimi. It-tnejn irridu nsaħħu l-kwalità tal-assets u tal-holds tal-MFF. Irridu nintroduċu eh, miżati tal-likwidità fil-każ ta' stress li fil-swieq finanzjari eh, fil-fatt l-MFF għandu redemption zolin wis. U għanna noħolqu mekanizmu biex eh, nipermettu li l-font jisospendi temporanjament il-redemptions. U dawn jirrapprezentaw salvaguardi xirqa illi eh, ikunu jistaw eh, jgħatu l-possibilità li namlu redenzjoniet eh, efficienti. effiċenti. Klins ma jaqbilx mal-rapporter illi s-sinafs kollha għandhom isiru vinafs. Esur Klimt jilqa l-proposta ta' rapporter biex nużaw il-Coast Accounting Subject. Il- e- e- rabta fuq il-ratings għanna naqsu, so, MFF għandu jistabilixi mekanizmu propju għal eh, evaluazzjoni tar riskju ta' kreditizju u dan għandu jiġi konsiderat meta l-managers jamlu evaluazzjoni tar riskju l-MFF għandhom jistabilixu proċeduri biex jifmu aħjar l-investituri tagħhom, speċjalment il-bżonnijiet ta' likwidità kif ukoll anki s-sofistikazzjoni u risk aversion tagħhom. Dawn ir-regoli huma importanti biex nevitaw konċentrazzjoni ta' riskju jaqbel mar-rapporteur illi l-mux sejnata appoġġ estern għall-ebda autorità lokali, reġjonali u nazzjonali. Kull sponsor kull sponsor għandu jiġi evalwat mod u jilqa l ideali kunem guidelines u Sur Klintz ħares l-qoddim biex inkomplu xogħol kostruttiv ma' rapporter u ma' xadaws l-oħra. Eh, forsi kien ikun aħjar kiku dan għattu bil-Ġermanis, pero kitibom li bl-Inglis, allora kellin naqrom bl-Inglis. Grazie. Grazie. Fisem il-ħodor Filip Lambert. Jiena sa nitkellem fisem jien li l-nifsi għal daqstan se nkun iktar ċar. Eh, sa kem m'għandix il-kasta personalità maqsuma. Imma nista' nkun koerenti minn nifsi naħseb. Kli eh, ma la tal-personalità tiegħi ti preferixxi. Kien hemm kumment barra mill-mikrofonu li l-interpretu ma semax. Mela. Dak li għal Jean Paul u nistaw naqblu miegħu jaqbel anki ma dak li għal għal kadrawi. U an... fuq il-kwestjoni tal-phasing out progressiva ta' sinaf il-jers u lejn il-vinaf u anki fuq il-kwistjoni tal-fondi fil-tax havens. bil-bluzu limitat tal-derivati OCT, OTC. U, u nishtiqo għawnek istan fuq il-punt 6 nistaw nagħmlu kontribuzzjoni għal rapport. Jekk aħna naqblu fuq l-idea illi il-fondi sinaf se jisparixxu u dan jfisser illi se jkun emendi jekk dawn se jkontinju. Il-fondi sinaf huma bħal banek għal daqstant għandu jkollhom liċenza speċifika bankarja. U hawnhekk l-unika ħaġa li rridu nfittxu hija kemm maġġel għandu jkun il-phase out u il-kondizjonijiet fuq dawn il-flus waqt il-phase out. Dana se jiddependi anki fuq il-maturità. Jekk il-phase out kun qasira se jkun hemm iktar domanda. U fil-periodu ta' tranzizjoni jrid ikun hemm regoli vinkolanti biex nevitaw riski. Aħna naħsbu ukoll illi hemm bżonn ta' prinċipi e, eh, ulterjuri meta niġu għal redemption ta' dawn il-MFF, MMF. Dan huwa punt li mhuwiex kopert bizzejiet fir-rapport ċoħe il ta' rikupru, kif nistaw aħna nizguraw illi il-fondi jistaw jiġu salvati jekk ikun hemm problemi individuali u sistemiċi. Naqbel ma Jean Paul fuq dak li għal fuq il-rating agencies illi għandu jkunem trasparenza tal-informazzjoni tal-MMFs illi jkunu disponibli. Em ruol eh, għall-ezma, l-ezma għandu jkollu ruol parallelament ma dak li sir fl-Amerika minnaħa tal-FCC fl-Amerika u l-idea tal-regoli tal-likwidità kif għal Jean Paul illi huwa kompromess tajb bej sekurezza u effiċenza. Dawn huma l-punti li xtat insemmi. Nistaw nimxu l-qoddim fuq il- shadow banking qabel ma nalqu l-Parlament u dan kien ikun kiku sinjal tajjeb minn naħa tal-Parlament peress li għandna l-elezzjonijiet. Issa irkuprajna eh, irkuprajna anki il-ħin, issa eh, fidejk. Grazzi. Jinadni kif wasalt biex nisma anki unkun istanat il-kontribuzzjoni tiegħi jiena nitlob skuża <laughs> illi qiegħed fil-ħin jew tard eh, xieħud mill-punti eh, forsi li nishtiq nqajjemin forsi diġà tkellimtu fuqhom, però jien nixtieq ngħid affarijiet sempliċi. Aħna toġobna l-idea illi rapporter iħoss li l-MMFs għandhom eh, jistaw għandhom ikonu il-possibilità li jinvestu u anki li jinvestu flazzjonijiet ta' MMF soħrajn. Ma naqbilx u jinaħtu da fl ħar skambju illi s-sinaps eh, u ma fondi li għandhom jispeċaw. Anki il-vinaps huma vulnerabli għal runs u anki il-fatt li l-buffer ta' 3% ma ma nistawx jirnexxina nikonvertuhom kollha f'vina f'ħames snin. L-użu ta' ammortizzazzjoni għal assi short term eh, u ma kolla assi ta' design ġurnata, però aħjar mill-li kunem proibizjoni totali aħna stant favur li kunem kondizjoni tiktar rigorużi biex eh, iktar trasparenti u, u, u fost idea toħrajn fuq diversifikazzjoni u konċentrazzjoni eh, regoli u proibizjoni ta' poċ estern u toġobna l-idea anki illi il-rapporter neħa proibizjoni fuq il-credit eh, agencies u ma naħsbu illi rapporter eh, eżagġera ftit meta tkellem fuq din il-buffer ta' 300 li għandha tkun obbligatorja u li jrid jeħles missi nafs fe ħames snin. Mumiex se jisiru vi nafs eh, sempliciment mm, ma naqbilx specialment meta nqisu kif jiġu trattati. jiena imħasseb fuq il-periklu eh, morali eh, għax fil-fat fej se jmorru dawn il-flejjes. Se jkun hemm outflow minn Sina, so se jkun hemm konċentrazzjoni fil-settur bankarju eżistenti u posti oħra, aħna għannu aħna nfittxu l-diversifikazzjoni mhux konċentrazzjoni tar-riskju. U hawnhekk b'dan il-metodu edin inżiduh riskju il riskju Grazzi. Anna, xaħat li rixtiq itkellem fisem il-gwe? Le? Astrid, il-mikrofonu fidek. Ejwa, grazzi, President. Nitlob skuza li rapporter l net tal-li wasal tard, ma smajtx kull ma intqal, bħal kellim li tkellim qabli. Però fuq is-suġġett l-MMF il huma strument importanti kemm għall-investituri retail kif ukoll għal dawk istituzzjonali. Għandi żewġ punti. L-ambjent illi qegħdin fih attualment. E, iwassal għal biex il-kwistjoni ta' regolamentazzjoni hija sensitiva ħafna b'interessi li huma kważi zero e, dawn iwassal għal situazzjoni delikata ħafna għaliex għaliex il-marġini tal-operaturi huma żar wisq. U kull bidla fir-regolamenti se jkollhom eh, effett kbir. L-MMF bħalissa qegħdin ibaħtu ħafna imħabba f'dan. Kieku kellna rata ta' interess ta' 5 u 6 kien ikun marġini ta' 0.25 imma meta wieħed iħares lejn li rata ta' interess li għandna issa pratikament ma jibqa' xejn. U l-leġislatur Ewropew mandux ipoġġi għal riskju il-kontinuità tal-MMFs. Jina ma naħsibx li dan huwa dak li nixtiequ. Naf li l-industrija finanzjarja fl-industrija finanzjarja hemm tendenza biex tiġri. Però l-kuntest tal-interessi baxxi huwa il-fenomenu verament li se se jkollna nidraw bih għax se jdum fostna għal daqstant iridu noqogħdu attenti. f'dak li namlu. Għaliex hekk natlu wis, mbagħad naslu b'riżultati negattivi. It-tieni punt jirrigwarda il-fondi sinaf. Il-Komissjoni tara li hemm bżonn imbidluhom ir-regoli. B'mod uh, b'mod radikali l-industrija hija mħasba. U eh, din il dawn il-kondizjoni tipoġuna f'sitwazzjoni diffiċli. Kif nistgħu nkunu oġettivi aħna meta inqisu ir-riski? li rappresentaw dawn il-fondi sinaf il-Komissjoni qed tipproponi li jkun hemm fond ta' buffer ta' 3% u l-industrija qiegħda tgħid illi il-fond għandu jiġbor eh, tip ta' taxxa jekk ikun hemm bżonn skont iċ-ċirkostanzi. Jiena naħseb illi il-wieħed iwaqqaf dan l-aħħar mekanizmu mhux se jkun popolari ħafna fost l-investituri u nifem għal daqstan ċni proponi. Meta wieħed is il-kondizzjonijiet għaliex m'għandniex inżommu il-fondi sinaf għal klientela istituzzjonali. Aħna e, e, e, jista' jkun hemm vantaġġ fih da waqt li l-investituri retail, umbat nistaw nistidnu għom biex jinvestu fil-fondi f'vina jena nkun kontenta kif kull kommissjoni jew il rapporter jew il shadows itun risposta fuq din il-proposta. Ma nistawx nirsolvu forsi parzjalment din il-problema b'dan il-mod? Dawn huma l-punti tiegħi u l-mistoqsija tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandissa l-game Mitchell fuq l-lista tiegħi. Grazzi, Signor President. Xtant inqajjem u kol tħassib simili ma smajċ il-prezentazzjoni kollha għaliex ġejt dritt mill-ajruport, pero jiena mħasseb fuq id-dispożizzjonijiet għal sina f'skemm fil-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll fil-abbozz ta' rapport ta' rapporter. L-Europa tospita daqs 400 biljun euro f-sinevs fondi tal-flus ta u huwa sors nirkattiv tal-likwidità għal-banek u anka s-settur mhux bankarju. Jekk capital buffer jiġi impost fuq Sinevs fl-Unjoni Ewropea, minna rekwizit simili fl-Stati Uniti, Sinev, fondi eh, Sinevs jistaw jazlu illi jiġu domċinjati. Jena xtaqt najt u naħseb illi sajid damel dal-punt u kol kif wasalt fil-kamra il-bord dal risku sistemiku Ewropew fuq dal-punt jgħid fil-rakkomandazzjoni tiegħu Iva. l-RB 2012 l-xwieħed fuq neħija ta' Sinev tajt u nikwota unek jista' jkun hemm outflow uh, mill-fondi sinavs għal ġurisdizzjonijiet oħra jew prodotti alternattivi. Il-konsekwenza ta' dan jista' jirriżulta f'impatt qawwi fuq il-prezz u disponibilità ta' finanzjament uh, immedjat għal min jislef l-Europa partikolarment il-banek u nalaq il-kwotazzjoni hawnhekk. Naħseb li dan Eh, u għaserju l-aktar ma t l punt partikolari, nasib li tassew għanna nifukaw fuq xjajt il-borda riskju sistemiku Ewropew u dak li qed jgħid. Sinjora President u għacċar illi capital buffer jew proibizzjoni u proibizzjoni sta' jkollha konsegwenzi serji mhux termini ta' impjiegi u tħul nazzjonali, terf il-likwidità barra sistema bankarja Ewropea tista' wkoll tħalli riżultati mhux prevedibbli. Xtaqt l-Komitat n-resaq din l-idea sabiex nikkonsidrawha il-Kummissjoni skambi ta' sigurtajiet resqet proposti eh, li qed konsidrati fl-Istati Uniti bħala li qed konsidrati bħala alternattivi għal gates u likwidità u naħseb li dan jagħmel sens u huwa implementabbli u anka jkun eh, joħal konformita bizzewġ ġurisdizzjonijiet. Naħseb tajb nikkonsidraw għadeja bħal din. Iġri naqbel ma tħassib ta' kollegi oħrajn li li għajmu dal-punt partikolari u naħseb illi hemm bżonn nikkonsidraw bis-serjetà dal-punt qabel niproċedu. Tista' tkun ħaġa perikoluża immens u li toħloq konsegwenzi serja l kulħadd u naħseb li hemm mod oħra, modi oħra kif nindirizzaw dil kwistjoni Grazzi ħafna. Għaw xi membri oħrajn illi jixtiequ jintervjenu, poġġejt li l-nifsi fuq l-lista ta' kellima. Jina xtaqt nistieden li l-kulħadd sabiex jara l-sit elettroniku ikon, hemm żewġ diskorsi tiegħi um, pertinenti għad il-kwistjoni, l-ewwel fil-konferenza USITS illi titratta il-punt Sinav U ieħor li għamilt fil-konferenza għafmi li titratta uħut mill-kwistjonijiet fuq sekuritizzazzjoni punti li tqajmu minn Jean Paul. Jiena aktar favur sina fu inqas favur eh, securitization sakemm ma jisir xogħol fuq it-tranches. Iġifiri, hemm eh, securitization valida ma rridu noqogħdu attenti fuq kemm tinkludi tranches fuq eh, fondi fuq tal-flus jiena mħazba fuq x'inhi l-alternativa l sinavs kif ġi indikat minn diversi kellima. Jekk il-flus jgħaddu għal-banek, mela t tista' tkun ħaġa ħażina għaliex insiru aktar dipendenti fuq il-banek, jew nitlu fi prodotti inqas regolati u dan ifisser li konna uh, is-soltu loba tal-Attu Sol Ġordin u jista' jfisser ukoll li jista' jħalli dan eh, ħalli l-Unjoni Ewropea għal kollox, speċjalment jekk tħares lejn investituri fil-swieq bħal corporate treasures u banek sponsorizzati fuq skala kbira illi eh, jużaw l-fondi eh, biex jistazwiċu l-kontanti taħħom. Biex l lura il-flus imorru ġurisdizzjoni toħrajn, mridu niftakru illi ehm, organizzazzjoni ta' karità, proġetti ta' housing kull tip ta' investituri oħra li irridu prodotti stil sinev u mhux ser jazlu vinevs u naħseb li dawn u ma dawk illi se nkunu qegħdin eh, nabbandunaw jekk nitlu f'prodotti iktar riskjużi fil-waqt l-investituri l-kbar se jfittxu xi ħaġa oħra kompletament differenti. Ma nasibx li għanna niddibattu fuq il-punt ta' ħames snin għaliex ikollok il-buffers ta' 3-5% eh, fil-kapital għas ikollok periodu ta' sentej u dawn investituri li ġa tkellimt fuqhom se jsibu li l-om minn fuqsom f'pożizzjoni diffiċli. Jina fos dawk illi jemnu li għanna nħarsu lejn gates u eh, redemption fees, ntejbu trasparenza, kif ukoll rekwiżiti ta' likwidità. Naf li huwa diffiċli meta għandek banek ċentrali u regolaturi li għajdu għajan neħu dan kollu, pero tassew edin iħarsu eh, lejn eh, lejn CNF Plus li inkludi rekwiziti kollha, nasab din ħaġa li għandna nikonsidraw bis-serjetà. Jiena ma naħsibx li din hija ħaġa maħsuba tajjeb u kifat l-introduzzjoni, jiena ninsab sorpriża kif l-Ewropa nistgħu nduru ngħidu Eh, securitization toġabna, però fl-istess ħin rridu prohibizjoni fuq sinevs. Hemm riski fit-tnejn u hemm bżonn nikkontrollaw mit tnejn Jiena nitlob li rapporter għal daqstanza biex jaħseb is-serjetà għal boħra dwar uħut mill-limitar u l-idea ta' proibizzjoni li qed jipproponi għax ma sibx li hija soluzzjoni tajba jiena ninsab l esposizjoni pal bqija tal-grupp mingħajr konsultazzjoni ta' xejn, mish mm, sorpriża però. Naħseb però li din mhix xi ħaġa li għandha tkun kwistjoni partiġana. Irridu xi ħaġa ideali għall-investituri Ewropej għal dawk eh, għal dawk l-investituri żgħira li nsabu maqbugda ma jistaw jdur għal xejn iktar u eh, m'għandniex eh, inħassru xi ħaġa li hija opportunità ta' negozju tajba ħafna l-Ewropa u m'għandniex inkomplu nwaqgħu il-ġebla fuq saqajna. Irridu naraw eh, illi noħolqu sistema kemm xejn iktar sigura, jekk m'hawnx aktar kellima? M'għafx il-Kummissjoni ġiġ intervjeni. Il-Kummissjoni bat ngħidu rapport termina. Mela. Grazie ħafna. Xtaqt infakkarkom il-kol illi eh, l-iskadenzi huma importanti u li nadutaw l-affarijiet mill mela kemm jista' jkun tkun ħaġa tajba sabiex nuru lil Ewropa lesta timxi skont id 2020 anka fuq shadow banking. Iġifiri dan kollu wasal fatt u naħseb illi dan ġej minn konsultazzjonijiet twal fil-Komissjoni, ibda mill-Komissjoni Ewropea ħaġa li aħna sodisfatti bija tajp li konna regoli fuq likwidità u uh, fondi Ewropej li xnafu waqt matul il-kriżi kif eh, l-istress fis-suq ma ġewx indirizzati tajjeb għal daqstant għandna ċertu persentaġġi u dal-persentaġġi huma ipri l-astru prinċipali tal-proposta fuq proposta ta' eh, rating agencies u veru li CRD tlieta tejbet situazzjoni meta niġu għall-aġenziji li gradwaw il-kreditu waqt l-evaluazzjoni tal-impatt tagħna realizzajna li MFF, MMFs kienu qed jifaċċaw situazzjoni partikolari. Sina għandhom rating ta' AAA u realizzajna li eh, ma kienx hemm ratings oħrajn apparti AAA, dan ifisser illi dawn il-fondi qed jagħtu sinjal illi huma żgurati u qed jibgħatu messaġġ ħażin l-investituri. Ma meta l-eġenziji li għadżaw il-kreditu bidlu il-rating dan ikkawża paniku sħiħ. L-aqwa u li nneħħu il-ratings fondi li ma kellhomx ratings idur li sejrin tajjeb minkejja l-fatt minkejja il-ħlas pagamenti u eh, sospensjoni fil-refużjonijiet l-SCEC e fl-Istati Uniti u kol edha tagħmel xi ħaġa li aħna qed nikkonsidraw. Imma dawn l-għażliet ġa jizistu fl-Ewropa għaliex il-liġi Ewropea ġa tippermetti l-MFFs Ewropej sabiex jissospendu il rimbors jew jimponu uh, Eh, penalitajiet jekk naqsu il-prezz tar-rimbors xejn ma jwaqafhom mill jagħmlu dan, dan intuża mill-vinafs. Fil-kriżi, fl-Istati Uniti dan huwa projbit u għal daqsent l-SEC edha tissuġġerixxi li tnaqqax dan fil-liġi. Maħniex nissuġġerixxu li nagħmlu dan fl-Ewropa li x'dan ġam jinsab imnaqqax fil-liġi. Kien hemm mistoqsija fuq investituri istituzzjonali, dawk privati, U s-sem emmek, nfakkarkom fil-figuri, investuri mentaw għal 90%, 95% tal-CNFs, investituri istituzzjonali, sabiex nelimitaw dawn il-fondi biss għal investituri privati, ma jkollux impatt signifikanti fil-riskju sistemiku illi dan eh, iħalli fuq sistema Ewropea. Grazzi. I think I could think of a lot of replies to that, but it's time. Nasseb għandi diversi risposti għal dak l-intervent, pero nħalli fidej rapporter. Danko kanal kolli. Grazzi, President, u grazzi l-kollegi kolla li tkellmu. Tlabt emendi, u naħseb illi nistaw naħnmu s sabbazi tal-emendi li għanna. L-intenzjoni tija jgħada li nibdew malajke jista' jkun u li niksbu ftejim u kol ma jista' jkun jekk possibbli. Nasab li l-punt prinċipali ta' diskussjoni ser ikun is-sinavs u u x'sen jew le kiva iva wkoll taħt ma' kondizjonijiet. Jiena l-opinjoni tiegħi ġa tajta fuq is-suġġett jiena favur Il-neħħu neħu il sinavs fuq meda twila ta' żmien u l-investituri jużaw il vinavs Jew alternattivi oħra. Dan se jkun il-każ biss għal ċertu investituri, ovvjament, però alternattivi oħra jista' jkunu eh, treasure bills għal ċertu investituri, hemm alternattivi oħrajn ukoll. U naħseb li l-punt ta' tħassib prinċipali ġifiri li dal-kapital jispicċa joħroġ mill-Ewropa wa eh, veritarju għaliex il-sistema ili il-managers li operaw fl-Unjoni u l-konsumatori taħħom seħaw taħdin il-liġi fl-Istati Uniti hemm xogħol qed isib mod parallel ma' xogħol qed nagħmlu hawnhekk u hemm dibattitu li għadu għaddej ukoll. Għandek individu hemmhekk li u jtemmu darba l dejjem is-sinevs fl-Istati Uniti wkoll, però jagħmlu distinzjoni bej sinevs illi investu biss f'dejn governattiv illi jista' jitkompla u sinevs oħrajn illi ser jiebu ġifiri din mis-sitwazzjoni Ewropea biss. Maħniex maqtuwa mir-realtà fil-bqija tad-dinja dan mhux il-każ. Nirrepeti għal darba oħra ħafna organizzazzjonijiet fuq livell internazzjonali, IOSCO, il-Bank Ċentrali Ewropew, kif ukoll organizzazzjonijiet oħrajn ta' opinjonijiet. U naħseb li dawn l-opinjonijiet ukoll għandna neħdu nota tagħhom fil-liġi li ser nadottaw. Fuq il-punti l-oħra, staqt ngħid biss, li sur Gozes, illi tassew hemm bżonn inħarsu lej regoli tal likwidità jiena naqbel perfettament ma' mira tiegħek li hemm bżonn insibu bilanċ bejn sigurtà u l-valura l-ekonomija reali fuq naħa l-oħra dan huwa punt li wkoll irdu niddiskutu. Però nistgħu nagħmlu dan meta ngħidu għad-diskussjoni fuq l-emendi. Grazzi ħafna. Għad kemm kellna l-ewwel dibattitu il konsultazzjoni tal-apposta rapport huwa propju issa, nejta Deċembru. L-iskadenza l-emendi hija l-5 ta' filgħaxija fl-10 ta' Deċembru. Ser niddiskutu dawn fl-20 ta' Jannar u votazzjoni fil-Komitat fit-12 ta' frar. Dan ifisser il nistaw nadduwa għal plenarja fix-xar ta' April potenzjalment. Naħseb illi fuq il-komment tal-Komissjoni li l nestur Proċess xaktarx mussejni xinna għamit trialogun l-estu emmek, sakke ma jkonni xaġa identika ħirġa mill-Konsil. Il-Kommissjoni kienet taf li jekk ma joħorġux bi proposti qabel settembru, din kienet eh, is-sitwazzjoni. Jiena eh, biex inkun onesta dejjaqt bil-Kommissjoni taħli dal-ħin kollu mbattajt illi aħna namlu l-affarijiet blaġla bit-trasparenza mhux aċċettabbli viżavi l-pubbliku u kulħadd. Ser naħdmu bċertu veloċità, ser naħdmu bisħiħ, però l-iskadenza, l-iskadenzi tagħna ma ħafna iktar ibsi minn dawk tal-Kummissjoni. Naddu s-punt li jmiss fuq l-aġenda, numru 6, punt numru 6. Hans Peter Martin għadu muwix hawnhekk u għal daqstant ikollna nistennew xi ftit sakemm insibu li rapporter u li shadow rapporter sal-punt li jmiss. Jean-Paul, Oui, je voulais juste poser une question, madame. Eva, mistoqsija? Il-vot xorta se namlu fil-ħamsa? Għalix ehm, dawk li ma s-sidu meta tiġi la tendenza u xtaqt. Nitċara li l-vot namlu fil-ħamsa, il-President Iva, senżommu mal-ħin tal-votazzjoni għax naf li l-gruppi jipruvaw jiġbru l-membri għal votazzjoni jekk nispiċċaw bħafna ħin żejjed qabel il-vot nista nressa il-punt fuq eh, il-koerenza tal-leġizzazzjoni tal-Ewropea dwar servizzi finanzjari li ġdijinna ħaġa li titratta l-buro u l-koordinaturi. Iġifieri se nużaw il-ħin żejjed li jkun għatfadal jekk ikonna ħin żejjed.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

Okay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 John Paul, do we know is is Alfredo? We can't get hold of Alfredo. Alfredo ma nistgħux insibu ħuxek ser jiġi jew se titkellem floku ma tafx. Ma nafx. Mais si, s'il le faut, je me prononcerai, je dirai que je félicite. Ma Ovvjament, jekk ikun hemm bżonn nitkellem floku sta u ovvjament nifraħ li rapport għal xogħol u xekk. Oh, Madame la Présidente. Signora President. Adam kem għallu l'Issor Berto sejħu post l-Sur Pallone. Issor sur Berto għawnek jgħat? Issor Berto għawnek jgħat? Jgħat fit tu. Senħu post is-Sur Berto jek dan ma jisax. Okay, um, well, we seem to be under pressure. Jider li qegħdin taħt pressjoni minn kol naħa fejn persuni ġenu sejri minn komitati oħrajn, nissuġġerixxi li nkomplu punt sitta. U jekk eh, konna nieħdu xedaw rapporters f'ħinijiet li mhumiex tagħhom nieħduhom ukoll u Jean Paul jintervjeni skont eh, kif eh, mżon. bżonn. Tinija lista normalista li rigward il-kummerċ merkanzija bej stati membri rigward loti ta' settati delegati implementativi l komissjoni għall adozzjoni ta' ċertu miżuri. Nati il-kelma l-rapporter Hans Peter Martin. Hans Peter, jek joġbok. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Sinjora President. Nistanżon fil-qosor ħafna. kif dejjem eh, jiġri meta taf dawni biex xogħol ġew. Nkompli bil-Ġermaniż. Grazzi ħafna dan huwa suġġett pjuttost tekniku għal dawk li mhumiex familjari ma' dal-qasam. Jisur Ekoxad kienet jgħin sabiex nikkoordinaw ix-xogħol Pero grazzi u koll li xedaw rapporters apparti. Lilu koll. kien hemm xi differenzi fl opinjoniet fuq di kwistjoni ta' aċċess għall statistiċi bejn il-grupp il-kbar, il-grupp SND, il-PPE, il-grupp liberali u anka jina bħala rapporter. Iġveri tqajna diversi drabi, u kif iddikat fil-lista ta' votazzjoni hemm hemm diversi medita kompromess b'appoġġ minn bnadi differenti. Kon sorpriż illi ċertu membri tal-SND li qalu li jekk ma niksbux aċċess għal statistiċi minn awtoritajiet ta' taxxa nippreferu nastienu fuq rapport ġenerali u xtaqt nagħmel appellilhom sabiex ninnegozjaw dan sabiex niksbu 26 membru inkella ma nistax nara soluzzjoni naf li ma 26 membru hawnhekk issa madana kollu il-votazzjoni hija pjana tal-ħamsa tal-lejla ġifri forsi hemm mod kif niċċaraw l-affarijiet fuq dal-punt qabel dak il-ħin, ġifri forsi x-shadow rapporters jindirizzaw dal-punt meta eh, jintervjenu. Dal-boħra grazzi tal-kooperazzjoni li kellna. Grazzi intervent konċis, Jean Paul, t-intervjeni issa jew forsi t-istenna għabel jitfacċa xaħat ieħor. Grazzi, Signor President. Il-kollega tagħna għadu ma wasalx, m'għandix xi kummenti speċifiċi x'namel, nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tiegħu kif dejjem jisir fil-Parlament. Naqbel ma' mendi ta' kompromess li nkisbu wara negozjati u l-grupp tagħna se jivvota skondan. dan. illi anzi għanna personi għanna ġaħad imitazzjoni tajba daw li xmid ġeja saw kol Mr. Nils Iva se namel l-almuti għaj. Tajdlu xek jajt il-kelli, maċ forsi hu għalih. L-għonet għolle jishtiq jingrazzja l Hans Peter Martin u xedaw rapporters oħrajn għal xogħol eċċellenti tagħhom u tarida li għu li jkoperaw sodisfat bil-kompromessi u jirringrazzja l-rapporter fatt l-emendi tiegħu ġew aċċettati wkoll l rapport jiżgura l-ġbita l-istatistika ma tfissirx biżiet amministrattivi mhux meħtieġa fuq il-kumpaniji reġon posti pisit amministrativi fuq il-kompaniji, specialment s-semmi jista jxek l-kupru ekonomiku, tkabbir ekonomiku. Jħu għara li kienem ftejn fuq ħafna kustjonijiet fuq l-skambju ta' informazzjoni konfidenzjali, pero hemm noqas taqbil konfidenzjalità statistika hija prinċipju fundamentali ta' statistika Ewropea li trid tiġi rispettata wara regolet fil-regolament 223 fuq trasmissjoni ta' data fuq konfidenzjalità fl istatistika u jekk individwi u kumpanija ma jistgħux jafdaw informazzjoni konvenzjali provduta mill-autoritajiet tal-statistika u li dan jintuża biss għal ġnit ta' statistika u ta' ta' ta' li x'aktarx ma tantx ikunu jridu jagħtu informazzjoni. Minna ħatana nishti uh, u opponjoni u rekomendam li l-supervisor għal l-istatistika qabel nikkonsidraw li nestendu l-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament. Għal daqstant, il-grupp għal talab għal vot maqsum fuq kompromess B u nitlobkom tifotaw kontra tini parti. Barra minnek, l-iskambju ta' informazzjoni konfidenzjali għal raġunijiet ta' statistika tista' tkun meħtieġa, pero għandha tkun volontarja limitata għal perdu ta' ħames snin wara pubblikazzjoni ta' regolament. Dan sabiex nkun nistgħu nikkonsidraw ir-riżultat tagħha li tal-proġett pilota simstad wara jintem simstad nistgħu eh, ntawlu il-periodu għal informazzjoni konfidenzjali u dejjem jiena soddisfat li nistgħu naqblu fuq dan ukoll. Finalment, jien ħagġiġkom li tivvotaw favur emenda 19 fuq rapportaċ individwali l-lum id-dejta tinġabar mill-eksportatur u l-importatur sabiex innaqsu l-piżit amministrativi dejta għandha tinġabar mill-eksportatur biss. Dan għandu jkun implementat ġala darba tiġi żgura tal-kulità tad-dejta ta' sistema bħal din. Mbagħad immur lura għal eh, Lingwa ta' u les, grazzi ħafna. Very much. Um, um... Grazzi sew. Nista' ngħaddi l-kelma l-PPE, surbu l-sos. Qed nitkellem fisem l-onorevoli Pallone li fisem il-PPE segwa dan ir-rapport. Tastat nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Martin u l Shadows kollha l-ħidma tagħhom dan huwa rapport tekniku illi ma wassalx għal problemi kbar punt di vista politiku. Il-Kummissjoni jeżaminat regolament dwar l-istatistika tal-komunità fir-rigward tal-kummerċ ta' merkanzija fid-dawl tal-ftejjim il-ġdid illi ġi stabbliet mal-Kunsill minħabba Trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni qed tipproponi proponi illi jkun hemm delegati u għatti ta' eżekuzzjoni u kol l-istrutturar tas sistema Ewropew Ewropea tal-istatistika. Permess ta' struttura ġdida illi tibdel illi tieħu post il-Kumitat Intrastat. Il-proposta tal-Kummissjoni hija tajba imma aħna provajna tajbuha. Permess tal-emendi tagħna aħna rridna nisħu li huwa importanti li għatti delegati ma jwaslux għal spejjes addizzjonali għal stati u l-iskambju ta' data għandu jsir l-inqas spejjeż possibbli għall awtoritajiet nazzjonali. L-emendi l-oħra ġew imresqa kellhom lan illi jtejbu il-test l-iktar dwar l-istruttura tas sistema tal-istatistika Ewropea dwar definizzjoni aħjar ta' valur statistiku u dwar il li jkun hemm regoli armonizzati u simplifikati dwar il- il-sim, il-komunikazzjoni ta' data fost l-autoritajiet. Dan sar sabiex tittejjeb il-kwalità tal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ tal-merkanzija. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi l-oħra illi ttejbu it-test bil-proposti tagħhom. L-unika kritika hija dwar l-iskambju ta' data konfidenzjali. Li hija xaġa ġdida li ġiet introdotta f'dan ir-rieżami. Aħna naqblu illi għandna ndaħlu l-iskambju ta' din id-data imma irridu noqogħdu b'seba' L-affarijiet irdu jkunu ċari, l-iskambju għandu jsir għal għanijiet statistiċi biss u jekk ikun hemm il-konsens. Irdu nevitaw illi l-iskambju ta' din id-dejta jsir għal raġunijiet oħra. Raġunijiet marbuta ma', raġunijiet fiskali jew inkella għal għanijiet ta' riċerka kif ġi propost. Apparti minn hekk nixtieq infakkarkom illi dan ir-rapport illi Mux permess ta' dan il-rapport għanna nieħdu din id-deċiżjoni, irridu niżguraw ukoll il-lis dan l-iskambju isir b'mod konfidenzjali u minajr ma jkun hemm xi żvelar ta' informazzjoni lil qaqdiet internazzjonali oħra jew istituzzjonijiet ta' istituti ta' riċerka. Apparti dan il-punt jiena naqbel mal-kompromessi li sibna flimkien mal-kollegi l-oħra u nilqa pożittività il-proposta tal-Onorevoli Schmidt illi dan l-iskambju ikun limitat bil-ħin u li jkun wieħed volontarju. Grazzi, sajt fizem li sijar. Thank you very much. And... Grazzi tassew. Jina u kosa li kun konċis nix nirringrazzja l-rapporter tal-li involva ħafna mill-emendi li aħna suġġerejna l-iktar dak li jina u li jem faqda siħa bejn il-partiti ressaqna sabiex nizguraw illi r-riċerkaturi akademiċi kollhom aċċess għall-istatistika. Fl-istess u fl-istess ħin iħarsu l-konfidenzjalità. Ġew involuti wkoll dawk l-emendi li kienu marbuta mal-atti delegati hemm xi ħaġa li nimħasseb dwarha. L-aħħar waħda l-45 fejn aħna tlabna illi jkun hemm emenda sabiex kollox ikun f'konformità ma' regolament ġenerali tal-komitoloġija. Jiena nissuspetta li r-rapporter għandu ir-raġunijiet tiegħu vizavi din l-emenda. Grazzi tal-kooperazzjoni. Għanna l-Kummissjoni illi tixtieq tintervjeni. Jekk jogħġbok fil-qosor, grazzi. Thank you very much. Uh, so, uh... Grazzi. Il-Kommissjoni tilqa la bosta rapport u l-appoġġ ġenerali ta' għal din il-proposta ħna fiduċjużi illi diskussjonijiet li jista' jkun hemm bejn il-Parlament Ewropew u bejn il-Kunsill ser jippermettu sabiex jintlaħaq ftehim fl-ewwel stadju ta' qari. Madana kollu il-Kummissjoni tixtieq tiġbet l-attenzjoni tagħkom għal xi ħaġa problematika emenda 32 u l-emenda li marbuta magħha 33 illi tagħti lok għall-użu ta' skambju ta' data konfidenzjali għal anijiet fiskali dan mhuwiex konformità ma' dispożizzjonijiet tar-regolament 223. U ma' xi prattika illi indiġana fubija dwar l-istatistika dan imur kontra emenda numru 8 ta' rapporter apparti minn hekk. Dwar uħut mill-emendi l-oħra, aħna nittamaw illi dawn inkunu nistaw niddiskutuhom matul it-trilogu. U l-verifika u ftejim ikunu jistaw jinstabu wkoll. Dan huwa dwar il-kost effiċenza tal-istatistika u dan għandu jkun f'konformità ma' 223 u l kodiċi tal-aħjar prassi. It-tinet il-kwistjoni tal-konfidenzjalità fl-istatistika, ġifiri emenda numru 10. Aħna indaħlu inkonsistenzi mar regolamenti attwali dwar l-istatistika u ma nkunux qed inqisu il-fatt illi il-konfidenzjalità il tidher minnaħta tal-utenti bħala Eżempju tajjeb tal-aħjar prassi tiletnet, delegazzjoni ta' setat u l-kwistjoni proċedurali 14, 43, 44 u 45 daw l-emendi kollha illi dwarhom il-Kummissjoni tixtieq tgħid illi jidher illi m'hemm lebda ġustifikazzjoni għaliex m'għandux jiġi segwit il-ftejim interistituzzjonali. Il-Kummissjoni hija persważa il il-Kumitat Ekon ser jikkonsidra dawn l-emendi kollha. Grazzi tassew. Rapporter jixtieq jarġa' jitkellem? Iva fil-qosor. Well, thanks again your colleagues. Grazzi għal darbu żis kollegi. Jiena ma kont sorpriz b'dak li smajna minn il-Kummissjoni wara kollox dwar dawn huma negozjati aħna ninsabu ħerqana li niddiskutu l-kwistjonijiet illi għadkom e kemm qajjimtu. Grazzi, eżaminajna l-emendi tagħna ser nifutaw dal-waqt fil-ħamsa. U nittamaw illi dan ikun fuq l-aġenda tal-plenarja ta' April. Ma nistax ngħidilkom biex nifutaw issa għaliex il-membri għadhom qed jaslu bil-mod il-mod il mod Sabiex nirfu ftit tal-ħin jiena nissuġġerixxi illi issa nitrattaw ir-rapport tiegħi punt numru 8 dwar it-tisħiħ tal-koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi finanzjarji. Kwissjoni li għadha qed tiġi għadha għada ġid diskussa biss fil-buro u jekk aħna ma nkunux nistgħu ntemmu diskussjonijiet forsi nkunu nistgħu nkomplu wara illi nivvotaw. Sabiex natikom ftit tal-isfond, aħna kellna konsultazzjoni pubblika fl-ewwel nof ta' sena 2013 dwar bosta miżuri sabiex insaħħu l-koerenza tal-leġislazzjoni dwar is-servizzi finanzjari aħna ħejjina mistoqsijiet għabbażi ta' tħassib tagħna u anke għabbażi ta' tħassib illi rajna f'bosta setturi rċevejna minant 86 organizzazzjoni u dawn it-tweġibri ġew pubblikati fuq il-website tal-Kumitat. L-an tal-konsultazzjoni ma kienx inkludi ir-reviżjoni tal-ISA. Aħna qegħdin inħejju rapport informali dan ifisser illi mhux ser ikun fuq l-aġenda tal-plenarja imma ser jistabilixxi xi konklużjonijiet. Babbozz illi mbagħad għandna nivvutaw dwaru u jkun ta' siwi għal ħidma tagħna u xi ħidma li nistgħu nagħmlu fil-mandat li jmiss. Jiena fassalt ir-rapport blajnuna tas-segretarjat li anzi bil-kontra tgħid il-President is-segretarjat fassal l-abbozz u jiena tajtom daqqatit għabbażi ta' tweġibiet u lan illi jiġbor itħassib u jati ċertu gwida dwar kif nistaw nimxu l-qoddim. L-ewel net, l-ewel tħassib kien dwar l-overlaps possibbli u l-inkonsistenza fil-leġislazzjoni u f'dan ir-rigward ir-rapport jitlob il-Kummissjoni sabiex tikkonsidra aħjar l-evalwazzjonijiet ta' impatt tagħha u l-interazzjonijiet bejn il-proposti il-ġodda u leġislazzjoni attwali. L-iktar il-parteċipanti kienu mħasba dwar il-ġestjoni tal-leġislazzjoni marbuta fl-imkien dwar il-MIFID, l-IMD u l-PRIPS u mandikaw illi kun aħjar illi clusters ta' leġislazzjoni jinġabru fl-imkien u jiġu trattati fl-imkien. Parteċipanti talbu għal kalendarji ċari għall iżvilupp ta' leġislazzjoni ġdida għaliex jistgħu jagħtu aktar ċarezza lill partijiet interessati. Aħna nirrakkomandaw illi il-Kummissjoni tagħti l-ISAS 12 il-xar għal tul fis-seħ tal-standards regolatorju u apparti minnek ħafna parteċipanti talbu sabiex ikun hemm skedar ta' priorità leġizlazzjoni u reviżjonijiet koordinati ta' leġizlazzjonijiet relatati. Ovvjament, hija xi ħaġa illi eh, aħna provajna nagħmluha dik illi Inġelu l-Kummissjoni toħloq ċertu priorità xi drabi rnexxinna u xi drabi oħra ma rnexxinniex daqshekk. It-tielet net il-parteċipanti talbu sabiex l-istituzzjonijiet jikkonsidraw il-koerenza mhux biss fl-akki tal-Unjoni imma bejn ir-regoli tal-Unjoni u hekk kif adottati minn ġurisdizzjonijiet ewlenin. U għalhekk nirrakkomandaw il-Parlament li jmiss jipprova jindirizza din il-kwistjoni Dan jista' jagħmlu billi jifformalizza l-iskrutinju tal-attivitajiet tal-Kummissjoni viżavi pajjiżi terzi. Ir-raba inkwiet raba tħassib. Ħtieġa l-koordinazzjoni akbar bejn is-servizzi tal-Kummissjoni fiħdan DG Markt u DG soħra. F'dan ir-rigward ir-rapport iħeġġeġ il-koordinazzjoni ma' DG soħra xi ħaġa illi kont jiena li qajjimta jiena flimkien ma' oħrajn meta jiġu maħtur l-kummissarji fismiħ tal-kummissarji dwar il-Kumitat Ekon hawnhekk fil-Parlament. Kien hemm talbiet għal aktar trasparenza dwar l-emendi ta' kompromess u ċerti parteċipanti u koll esprimew ix-xewqa illi kollom aktar aċċess għal rapporters. Aħna kena ħafna xogħol u xi drabi ma kenniex biżejjed ħin Iżda nħossu li dawn il-kwistjonijiet għanna nindirizzawhom fil-ġejjieni sabiex intejbu l-kontroll tal-Parlament fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni minnaħa tal-Istati membri, aħna nirrakkomandaw illi huwa jfittex illi jikseb rapporti fuq bażi regolari minn Digi Mark dwar it-trasposizzjoni tal leġiżlazzjoni illi fuqa kien hemm qbil f'dan il-mandat kellna xi aġġornamenti kolli ngħid dwar ċertu leġislazzjonijiet speċifiċi kif qed noqorbu lejn il-standards regolatorji tekniċi iżda rdu niżguraw illi jkollna implementazzjoni aħjar. Kien hemm suġġerimenti wkoll dwar strument waħdin jew kodiċi waħda dwar il-leġiżlazzjoni. Nemmen illi dan kien imnebbaħ minn kummenti minn antuħut dwar jekk għanni ikollna xi liġi tipo Dot Frank ħafna mill-parteċipanti ma kienux kontra din l-idea kien hemm minla aħħa, imma kien hemm min kellu xi tħassib dwar jekk dan il-proġett kien huwiex wieħed fattibbli u dwar l-ispejjeż ta' xi ħaġa kbira bħal din aħna nifmu illi dan ikun kompitu ambizzjuż u jien għandi tħassib personali fejn aħna ma rridux nidħlu f'nuqqas ta' ċertezzi dwar leġiżlazzjoni illi għadha kemm tiġi introdotta. Iżda ġie propost li aħna nqabdu evalwazzjoni ta' modelli possibbli dwar kif jista' jkun hemm xi kodiċi ta' koordinazzjoni. Ħalli ikonna dibattitu aktar marraf. Sabiex nala, nishtiq ngħid li nisa perqana li nisma' l-kumment il-proposti tagħkom sabiex niżviluppaw aktar dan ir-rapport xi ħaġa illi jiena nemmen illi l-Kumitat ser itih linja gwida dwar kif jista' jimxil qoddim bil-ħidma tiegħu fil-mandat li jmiss irdu nżommu qoddim għajnejna illi din il-leġislatura kienet waħda speċjali fid-dawl tal-volum kbir ta' xogħol illi kellna nlestu, imma iva għandna talimiet x'nisiltu wkoll dwar kif nistgħu Noħol u koordinazzjoni aħjar jina naf illi hemm bosta klawzoli ta' revizjoni fil-leġizlazzjoni u għal daqstant iva hemm proposti dwar kif nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar tal-koordinazzjoni ta' dawn ir-reviżjonijiet. Issa ngħaddi l-kelma lil kull min jixtieq jieġib. Għandi shadow wieħed hawnhekk. Shadow formali wieħed, wieħed, Sven Gikold, forsi Jean Paul jixtieq jikkummenta fi il PPE? Le. Le. Ħadd mu qed jagħmel li sinjal, Sven mela, jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew Sharon, grazzi tal-li fassal dan il-rapport. Hija ħaġa pożittiva li aħna qed nimxu l qudiem Ikun interessanti li naraw ser namlu bleżitu eżitu bil-riżultati jekk hux ser nużaw ċertu elementi bħala segwitu. Tkun xaġa interessanti li naraw il-Kommissjoni x'taħseb Dwar il-lingwaġġ hija xaġa tajba li inti jett li kena din il-konsultazzjoni ma nafx jekk għandi xindahlu il-femmiet tal-partijiet interessati fl annesta ta' riżoluzzjoni. jekk naraw l-għamla ta' tweġibiet dan joħloq ċertu problemi minħabba distribuzzjoni ta' rizorsi ħer noqogħdu attenti qatt ma minna ħaġa bħal din dwar is-sustanza. Jiena naqbel bej wieħed u ieħor mal-proposti li qed tagħmel inti naħseb li huma ta' sewwi. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettal ħalli nifrankaw il-ħin. Iżda. U interessanti li niflu xi punti oħra. E kif inti għamilt ħafna kummenti dwar il-proċess, Hawnhekk mhux biss għaw bżonn ta' aktar trasparenza dwar it-tieni livell fost l-oħrajn imma anke dwar it-trasparenza ta' ċertu atturi, partijiet terzi, pa' lobbyist, per eżempju, gruppi ta' pressjoni, ta' min niddiskutu f'aktar dettal jekk u ser inneħħu regolamentazzjoni dettaljata dwar kollox u ir-wol illi il regolamenti għabbażi ta' swieq għandu għandhom ikollhom l-iktar jekk ikonna sistemi bl-ability b'saħħitha mela allura il-kapaċità li wieħed iħallas jekk ikun responsabbli u wkoll regoli b'saħħithom ta' nfurzar. Jiena lek nkun nixtieq illi konna smieħ fil-miftuħ dwar ir-riżultat ta' dan mal-Kummissjoni u anke bejnietna. Għaliex il-komplessità ta' dettal tant hija kbira issa illi wieħed jista' jkollu dubji serji dwar dak illi aħna għamilna. Ħafna mill-atturi li aħna nirregolamentaw u m'għandhomx bażi ta' kapital b'saħħitha u għalhekk aħna nitrattaw regolamenti dettaljati f'setturi differenti u mhux naħsbu dwar sistema ta' regolamenti li hija bbażata fuq il-iswi l-inċentivi u ir-responsabilta. Jiena nemmen illi jekk ikonna dibattitu aktar sostanzjali ikun ta' sew interessanti f'dan l-istadju. Jiena nisa fuq ix-week ħalli nkun nafser namlu bir-riżultat u kif dan l-eżitu nistaw indaħlu fil-leġislatura li jmiss. ħadd tiħor jixtieq jitkellem? Ma jidirx li għal każ, grazzi tas-sew Sven. Forsi kun nistgħu nidiskutu aktar dwar l-annes jina ħsibt illi aħna fl-annes konna ser ngħidu minn fejn ġejjin l-affarijiet bi trasparenza. ġalla darba l-affarijiet jinsabu fuq il-website tagħna forsi dan ikun biżejjed. Suppost skużawni tgħid il-President. Mhux sew illi toqogħdu titkellmu meta jiena qed nipprova nitkellem. Naf illi xi drabi kolkom għalfejn titkellmu għaliex issa dalwaqt. Ser nivvutaw. Dan ir-rapport ma kellux jitratta setturi ta' politika imma kellu jifli biss il-proċess. Tkun idea tajba forsi illi ninkludu uħut mill-affarijiet li aħna sviluppajna trasparenza. Fejn uħut mir-rapporters stana uploadjaw dokumenti fuq website komuni. Dawn ikunu sorsi ta' informazzjoni ta' sew ta' siwi u jtejbu i trasparenza Aħna konna innovativi fil-parlament meta minna dan u tkun xi ħaġa ta' sew tajba illi konna xi ħaġa standardizzata fil-mandat li jmiss. Jiena nifem dak li inti għad dwar il-market based liability. Jiena provajt nindirizza dan fil-rapportar mhux finanzjarju. Jiena Dan nara f'termini ta' fejn il-kumpaniji jekk huma ser eh, joffendu ċaħat, bis probabli probabbli li jippruvaw ma jagħmlux dan. Hija interessanti iżda li konna smieħ. Forsi iva rridu norganizzaw smieħ jekk ikonna biżejjed ħin u rridu nsibu slot disponibbli sabiex indaħlu dan smieħ. Sa għana li neċifi l-emendi, aħna għedin nissuġġerixxu skadenza l-emendi li għaddik ta' 16 ta' Diċembru, imbat neżaminaw dawn l-emendi fis-22 ta' Jannar u nivvutaw aktar tard f'Jannar, iżda nistgħu nestendu dan il-perjodu. Ġala darba il-mazz fidejna fir-rigward tal-ħin, għaliex dan huwa rapportana tal-Kumitat Ekon. Sanna fit mim dan il-punt fuq l-agenda issa ngħaddi għall-avviżi tal-President. Deferred. Illi posponejt minn minn eh, iktar kmini. Mela, l-ewwel net. L-opinjonijiet fuq il-files Omnibus Lisbonizing u regolamenti, il-Komissjoni prezentat żewġ proposti omnibus e, e, biex t-lisbonizza e, daw u dawritom f'atti ta' implementazzjoni. U dana jirrigwardaw direttiva imani, regolament e-accounting u oħrajn fuq l-istatistika. Dawn iż-żewġ files ġew dedikati għal ċer bħala rapporteur L-iskadenza hija qasira ħafna, votazzjoni fi 17 ta' Deċembru u fil kumitat Ġuri eh, eh, anki dawn għandhom skadenzi l-iktar tard sa' 12 ta' Deċembru. Il-ġuri eh, talbet illi sottomissjoniet ikunu fi forma ta' itra u mux ta' opinjoni formali. U dana jfisser illi mem lebda i kompozizjoni partikolari. E, kif ġi maqbul bejn il-koordinaturi ħana se noħorġu żewġ uh, opinjonijiet. U l-kalendarju kif se ngħid, e, ċirkolazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni l-lum, e, skadenza l-emendi l-4 ta' Deċembru fil-5 ta' Orlof Sinar u mħabba l-urġenza Eh, emendi bl-Inglis biss, un bat nivvutaw fid 10 ta' Deċember u Deċembru strasburg Strasburgu. Dini hija kwestjoni interistituzjonali u normalment namilom eh, mill-presidenza ma nasibx se jkollkom diffikultajiet bil-opinjoni eh, mek tindona b'xi li naqbist eh, għajduli. Eh, Mela, mbagħad fuq it-trialogi għalli ma dejna issa CFDR kellna trialogu fit-28 ta' novembru għassir imxejna qoddim fuq puntu miftuħin u fuq miżuri li rigwardaw internalized settlement. Barra minn dan ix-xogħol kien hemm xogħol uh, fuq livell politiku fuq settlement falla u uh, anki fuq is-CSDs u dawn se jitkomplu bi proċedura bil-miktub issa qabel il-trialogu li mis li huwa programmat fit-18 ta' Deċembru. Fuq il-Bank Recovery Resolution, il-trialogu sa seħ fis-27 ta' Novembru u spiċajna ħafna xogħol eh, tekniku. Eh, eh, il-trialogu tkellem mbagħad fuq il-kwistjonijiet diffiċli fuq il-, il Eh, intervenzjonijiet tal-gvernijiet, il-fond ta' garanzija ta' depositu fejn il-progress mhuwiex faċli hemm trialogi oħrajn għada fit-3 ta' Deċembru u anki l-11 ta' Deċembru. Fuq il-trialogu fuq l Busta ta' kien hemm trialogu ieħor fit-28 ta' Novembru u dana kien fukat fuq il-post ta' ġurisdizzjoni eh, taħriċu u u strumenti ta' investigazzjoni, l-inklużjoni ta' uh, reati kriminali u sanzjonijiet, responsabilitajiet għal skopijiet leġali u publikazzjoni ta' sanzjonijiet għaddej għal ħidma fuq livell tekniku biex eh, uh, uh, trialogu li jmissu fit-10 ta' Deċembru. Issa, isma' irrit nerġa' nikkonsulta l-Kumitat u regola sebejn fuq ir-regolament ta' proċedura fuq l-emenda ta' direttivi 2003-71 u 2009-138 isi fuq l-autorità tal-pensjonijiet tal-Europa u l-autoritajiet tal- pensjonijiet uh, tal europa u l autorità tal tal market securities u għaffariet li rigwardaw il-proprietà eh, li normalment insemmuha bħala omnibus. Omnibus 2. Senat il mikrofoni il-mikrofonu lil Karl. Grazie. Kelmtej biss fil-qosor. Jiena naħseb li aħna mxejna il-qoddim fuq l-omnibus. L-omnibus edha temenda il-regolament Solvency 2 li ġiet maqbula ma' Peter Skinner fil-parlament preċedenti. Issa żewġ regolamenti jridu jiġu applikati fl-ewwel ta' jannar tal-2016. Naħseb illi bit-titjib li għamilna u bil-bidliet fl-Omnibus 2 nistaw insaħħu Solvency 2 il-garanziji fil-medda ta' zmini twila. Dawn huma il-problemi li eh, affaċajna u sibna soluzzjoni deċenti b'mod partikolari naħseb li soluzzjoniet li sibna kienu effiċenti u prattiċi. Il-pakket ta' miżuri jiżguraw illi fl-opinjoni tiegħi l-assikurazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' suq diffiċli u fil-ambjent attwali ta' uh, imaxijiet baxxi jistaw jagħtu prodotti tajbin fi żmien twil. U għal din raġuni naħseb illi soluzzjoni li sibna kienet kienu neċessari, nixtieq nirringrazzja l shadows kollha għal appoġġ tagħhom u għal ħidma tagħhom kollha. Solvency 2 u anki Omnibus 2 u jirriflettu il-kondizjoni ta' so attuali u jagħtu iktar sikurezza u stabilità u protezzjoni fil-swieq tal-assikurazzjoni Ewropea. Kif għadu għadha kif il-President, il-Kunsill e konferma ftejjin fuq livell tal-Koraper. U tlabna kil l-parir tal-avukati lingwisti. u nittamaw li l-omnibus intemmuħ fil-plenarja ta' frar. fit plenarja ta' frar. Sven, inti xtaqt titkellem? Normalment, jina ma najt xejn fit-tini round. Pero għat ma rajt illi l-parlament biddel il-pozizjoni daqsek. Uh, eh, mill-aħħar vot u meta nqisu riżultat li għandna issa. E, minnaħa tal-assikurazzjonijiet e, ħadu n-nifs. Id-differenza e, bejn il-garanziji fi żmien twil u dak li qabel Peter Skinner 200 e, u 67 biljun euro eh, kif tafu ħafna minnkom dan huwa pożizzjoni iktar dajfa tal-protezzjoni tal-assikurazzjoni meta nqablu ma dak li konna qed niprevedu fis-sitwazzjoni eh, tassu. Eh, sfortunatament din il-miżura ttieħdet, però mhijiex skont il-loġika ta' ta' liġi ta' adattament ta' liġi eh, raġonevoli. Il-żmien li ħadna biex eh, neħdu li ħadu fil kunsil biex eh, jaslu għal pożizzjoni komuni u uh, fl-aħħar ir-riżultat Solvency 2 u f'dan raw. illi minnaħa tal-konsumaturi il il-fatt li il-ħtiġijiet ta' riserva jessa huma eħfef u illi il trasparenza sħiħa hija garantita e, nittamaw li l-assikurazzjonijiet għandhom biżejjed riserva skont il-ħtiġijiet tal-prezzijiet tas-suq u li ma iridu e, jamlu adattamenti. Essa fissem l-essi, Andy Peter Skinner Le, tajt il-President, dinja rekonsultazzjoni rikonsultazzjoni tal-Kumitat peress li jena tajt il kelman l-xadda wieħed, dispieċini nati anki il-mikrofonu l-Peter. Jena inti taf l-pozizjoni tiegħek kienet koherenti mill-biru sal-aħħar Jiena kot nipreferi l-eżami ex post u mux ex ante kif kellna. U kellna nistennew u nipposponu dan il-dokument. Jiena nishtiqnajt li minna ħatana, essendi aħna eh, għamilna pressjoni biex ikonna l-ikbar l-aħjar standards. U forsi għanna l-aħjar standards fid-dinja fil-fat. Eh, meta wieħed isanki kemm ilna dejjin b'dawn in-negozjati il-negozjati tal-aħħar minuta huma l-iktar diffiċli u aħna nexxinna naddu dawn il-negozjati u kien hemm riskju kbir li ma, ma niftemux. Kien suċċess kbir. Irnexxinna nevitaw li ġildu ma' pajjiżi oħrajn fad-dinja billi innobligaw il-kumpaniji tagħna billi bidlu l-standards taħħom. Eh, eh, negozjati tal-ekwivalenza kienu importanti eh, u il-regolamenti globali sejrin fid-direzzjoni tajjeb flok ma nimxu lejn il-riskju sistemiku et nimxu lejn regolamenti iktar bażiċi il-naxar snin għaddejjin bihom. Uh, nirringrazzja l-Shadows kolla li kollaboraw b'mod pozitiv. Grazzi. Ma kienx trialogu faċli, Kenna nżommu l-pozizjoniet tagħna għal tmin sigħat u nixtieq ngħid li barra milli aħna irnexxilna eh, niksbu ħaġa li ħadd ma kien jistenna, eh, irnexxilna anki nġibu bidliet interistituzzjonali li għandhom jiġu inklużi wkoll fil direttiva tal-mortgage credit illi ħat timxi l-qoddim fil-plenarju ta' Deċembru. Jekk memħat iktar li xtaq jitkellem, ma et jgħamil eh, jagħmel li sinjal li xtaq jitkellem, mela eh, nista' nassumi illi aħna kuntenti illi dina ħataddi għal omnibus 2 u la darba finalizzata mbagħad tgħaddi għal tini plenarja ta' febra ta' frar umbat direttiva uh, Mortgage Directive u uh, qed biddel e, daħlet il-bidli tar regolament TBA. E Tistaw tollu idejkom biex tajdu li pratikament e, bidejkom tajdu li dawk li huma favur din il-pożizzjoni, grazzi dawk li huma kontra aħna ħadna nota li għanna zewċ eh, voti kontra tal-ħodor, issa nistaw naddu għal punt li mis fuq l-agenda. Lesti biex nieħdu l-votazzjonijiet? Jean Paul, xtaqt titkellem int? Ejma, nivvotaw. Namlu, eh, issa namlu verifika tal-sistema tal-votazzjonijiet, tal-magni. għanna votazzjoni għasira waħda biss. L-emenda 29, favur? Kontra. Astenzjoniet. Ja, diffiċli għal votazzjonijiet din il-Kamra. Nimmaġna li għaddiddi kompromess B, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, tini parti favur, kontra, nishtiqni veri, namel verifika ta' tini parti. Kolla votajtu senala il-votazzjoni 15 favur 22 kontra ma diċ. Ma nista naddu għal emenda orali A. Favur. kontra. Jidispieċini, ma nistax nara sew. Qed namlu l-emenda orali a minnaħa tal-SND. Sanuħtuwa noħduha eh, elettronika. Emenda orali a. Tajjeb. Mela ma diċ 16 favur 20 kontra. Mela, essa naddu għall-emenda disa. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Naħseb illi ma diċ, pero ħanam il-verifika elettronika għal din ukoll. Oh, zbaljajt il-President tajt li votat kontra, votat zbaljat fil-vot taħħa. Pero xorta ma eh, eh, eh, titlob skuza l-grupp. L-emenda 36 favur kontra astenzjoniet mm, għaddit, emenda 10 favur kontra astenzjoniet <laughs> Dispjaċini ma nistax nara sew namlu verifika elettronika fuq l-emenda 10. Se niprova nivota tajje fissa. Nala il-votazzjoni di għaddit. 37 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 11 favur kontra astenzjoniet għaddit 12 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess ċe favur kontra astenzjoniet għadda dan il-kompromess emenda 41 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 14 favur kontra astenzjoniet għaddit 45 favur kontra astenzjoniet għaddit namlu verifika fuq 45 Le, ma għaddiċ, skużawni. U għaddiċ li ta' tara sew. L-emenda numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 15, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 2, favur kontra astenzjoniet għaddit, 16 favur kontra astenzjoniet għaddit, 3 favur kontra astenzjoniet għaddit, 17 favur kon kontra astenzjoniet. Namil verifika fuq 17. ħanala il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, għaddit, għaddit eh, maġoranza kbira. 18 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Eh, emenda erba, favur kontra astenzjoniet, għaddit. 19 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Kompromess A, favur kontra astenzjoniet, għaddit. Emenda orali, ċe minnaħta l-SND kontra. Astenzjoniet ma ditx. 24 favur kontra astenzjoniet għaddit 25 favur kontra astenzjoniet għaddit 26 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 6 favur kontra astenzjoniet għaddit 27 favur kontra astenzjoniet għaddit eh, etnistordi 28 favur kontra astenzjoniet għaddit Irridu nivutaw fuq test issa emendat u dina nagħmluha b'votazzjoni elettronika. Sita favur. Ħatmu kontra u hemm 11 il-astenzjoni vot fuq il-rizoluzzjoni eh, leġislativa Sanala għal votazzjoni 25 favur, ħadd kontra u 11 l-astenzjoni. Mandi lebda intenzjoni nivota fuq il-negozjati ta' deċizjoni 26 mal kunsilla xanna bżon ta' maġoranza assoluta, memx bizzejiet fostna unek. Għal daqstant ma namluwiex il-lum din, ma naħduwiex il-lum din id-deċizjoni. Nistaw nerġaw niprovaw nar it-tnejn fi Strasburgu jekk ikun hemm biżejjed nies preżenti fil-laqa. E, għandu għandu jkollna maġġoranza assoluta tal-kumitat a favur. Ejva, testa tiġi rifjutata. Għax ir-rapporter ma talabx mandat f'dan il-moment. <laughs> għal daqstant maħniċ seħsen nihdu votazzjoni, naħduħ nar it-nejn, naħdu għan nar it-nejn votazzjoni fi Strasburgu. Tajjeb. Mela, seduta maluqa. Grazie.